Der Präsident! Il-President. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hiermit erkläre ich die am Donnerstag. Signori. Is-sessjoni intemmit fil 9 ta' frar u issa terġa' tibda mill-ġdid. Kollegi, Jina se nitkellem fisem tal-pajis fej seħ avveniment terribli smajna bl-aħbar tal-attak fil-weekend tal-bas ah, tal-armata fl-Irlanda ta' fuq li kienem ukoll il-qtil ta' żewġ soldati, il sur Quincy minn Birmingham, kif ukoll is-Sur Kamin